fil-3 frar. Għandi dawn l-abarijiet ċentikom dwar il-ftuħ ta' din is-sessjoni. Aħna bħalissa qegħdin inħarsu lejn il-ġirien tagħna fl-Eġittu dak illi qiegħed jiġri hemmhekk bidla għaddejja u verament aħna nammiraw il-kuraġġ tal-poplu Eġizzjan li waslu għal bidliet li aħna nappoġġaw aħna jiddispjaċina wis iżda illi xini spiċċaw maqtula midruba u aħna nappellaw lill-gvernijiet kollha sabiex jiddialogaw maċ-ċittadini tagħhom m'għandux ikun hemm persekuzzjoni tan-nies illi qegħdin jipprotestaw fil-paċi u fejn kien hemm stat ta' emerġenza għal bosta snin dan għandu jintem għandu għandha tirrenja l libertà tal-espressjoni. Dinja biċċa xogħol importanti kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għal kull wieħed waħda minnha. Ma rridux ninsew ukoll li fl-1989 kien hemm ħafna illi kienu imħazbin inkwetati dwar il-bidliet illi kienu iseħħu fil-pajjiżi tal-eks Unjoni Sovjetika. Ejja ma noqogħdux nibżgħu, ejja ngħinu lill-ġirien tagħna li għandhom aspirazzjonijiet demokratiċi, ejja ngħinuhom ħalli jkollhom ħajja Eh, din jituża fil-pajjiżi tagħhom u ma nisforzawhom sabiex jitilqu minn pajjiżhom. Ejja inħeġġu s-solidarjetà ma' din il-komunità. Grazzi. W związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów il dak li qed jiġri fil-pajjiżi ġrien tagħna f'nofsinhar nofsinhar tal-Unjoni Ewropea jiena nixtieq ngħidilkom illi hemm numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li qed jirċievu numru ta' immigranti minn dak ir-reġjun. L-Unjoni Ewropea għandha taħdem bl-iktar mod maġġel u b'solidarja kbira ħalli tappoġġol dawk il-pajjiżi li qed ikollhom ħabtuġġa ma' dan l-influss qawwi ta' immigranti li ġejjin minn dan ir-reġjun din hija responsabilità tagħna lkoll. Fit-12 ta' frar aħna komemorajna il- ġurnata internazzjonali kontra t tfal illi jintużaw bħala soldati, jitħadmu bħala soldati. Hemm minn 200 sa 3000 tifel u tifla li huma involuti fil-konflitti armati. L-esportazzjoni ta' tfal sabiex jaħdmu fil-konflitti armati hija xi ħaġa li aħna nikkondannaw u nixtiequ niġġieldu kontrija. Aparti minn hekk aħna qegħdin ukoll nisimgħu baħbarijiet pjuttost xokkanti anke minħa tal-Iran. Aħna mħazbin ħafna dwar il-kundanar għal-mewt.